naqblu fuq xi ħaġa jkollna dibattitu. Jekk aħna nistgħu nirranġaw l-affarijiet f'żewġ darbiet ntajjeb jis. u jiena nittama li għadha jkollna maġġoranza tajba biex bekk aħna nkunu nistgħu nilħqu lantana. Issa dibattitu huwa magħluq u ser nivvutaw dwar. għada. Il-punt illi jmiss fuq l-aġenda huwa rapport minn mis-Senjura Rule dwar l-iżviluppi ġodda fl-akwisti pubbliċi. Hekk jogħġbok rapporter għal erba' minuti. Grazzi tassew, so President. Jena nistaqni nirringrazzja l shadow Reporters tal-kooperazzjoni tajba tagħhom u ta' riżultati tajbin fil-Komitat jina nishtiq nitkellem dwar l-aktar punt importanti fi rapporti. L-ewwel ħaġa, aħna għandna bżonn ta' aktar ċertezza legali għal dak kollha involuti. L-imsieħba kontratwali jeħtieġulhom aktar regolamentazzjoni aħjar. Rapport tiegħi jisħaq dwar l-importanza tal-akwisti pubbliċi fi żminijiet ta' kriżi. Jikkritika wkoll il-leġiżlazzjoni komplessa nazzjonali u l-implementazzjoni nazzjonali. Dan ma wassalx għas semplifikazzjoni, dan kien l-an ta' rapport tal-2004, ta' leġislazzjoni tal-2004. Kontrarjament waslet għal priżijiet kbar u spejjeż esterni u proċeduri twal. U dan eh, minħabba fih batew l-innovazzjoni u l-ugwaljanza. Il-nies qegħdin jażlu l-alternativa l-aktar irħisa, mhux l-aħjar waħda. Fil-akwist li ħares l-ambjent, aħna għanna lajnuna minna tal-kommissjoni, ma manna xej dwar il-kummerċ ġust u il-promozzjoni ta' standards aħjar. Koordinazzjoni aħjar fejtan il-kommissjoni hija xi ħaġa meħtieġa. Il-qorti tal-ġustizzja f'ħafna sentenzi dan l-aħħar neħħa l-inċertezza legali u saħ l-Qorti ta' Ġustizzja saħħajt ir-rwol tal-kontratturi pubbliċi u qalet l-Unjoni Ewropea ma trix tmur lil-in mill-iskop tagħha sma pal pereżempju l-pjanar tal-ibliet biex bekk ma tagħtix ċek miftuħ lil kontratturi pubbliċi. Dan huwa dan jidher biċċar fir-rapport tiegħi. L-aħħar punt il-kwistjoni tal- konċessjonijiet ta' servizzi. il pożizzjoni tiegħi dwar dan mhijiex pożizzjoni ġdida. Il-kondizjoni ta' servizzi tneħħew apposta mid-direttiva tal-akwis pubbliku u dan wassal għal aktar flessibilità biex jittieħdu konsiderazzjoni differenzi kulturali. Din il-pożizzjoni ġiet rikonoxxuta tal-partit interessati kollha li tkellimt magħhom, organizzazzjonijiet municipali, industri, assoċjazzjonijiet, unions u NGOs. U din hija xi ħaġa li jiena xtaqt nisħaq ħafna dwarha f'rapporti l-aħħar punt li huwa tassew importanti għalija. Jgħid li l-akwist pubbliku ma jridx ifisser istituzzjoni li jitilfu drittijiet demokratiċi tagħhom. F'ħafna awtoritajiet lokali saru bosta deċiżjonijiet u l-kummerċ ġust irid ikollu rwol importanti fl-akwist pubbliku. U dan ikun l-akwist tal-kafe jew prodotti oħrajn jena naħseb li huwa importanti illi dan il-punt iġi msaħħaħ ikun importanti jekk il-Kummissjoni f'dan il-każ tkun tista' tgħin l-awtoritajiet lokali. Jekk huma jagħmlu żbalji jridu taw għajnuna. Il-Kummissjoni bdiet proċedura legali kontra l-Olanda fejn hemm appell kontra dawn l-iżbalji. Jiena naħseb li dinja xaġa kontraproduttiva li ġdin toħloq interferenza fid-deċiżjonijiet pubbliċi li se jsiru min-naħa ta' autoritajiet pubbliċi. Bosta jishti jixtiequ jitkellmu ftakru illi għandkom minuta biss. L-Onorevoli Engel, kjaġbok. Grazzi, Sur President. Jien nixtieq nibda billi nifraħ l-rapporter u nirringrazzja tal-li ħadmet ħafna u kienet dejjem disponibbli. Kien pjaċir kbir li jiena naħdem magħha fuq dan ir-rapport u riżultat huwa infatti dak ta' rapport sew bilanċat illi ser itejjeb iċ-ċertezza legali aħna maħniġ qegħdin ngħidu li rridu nipproponu aktar leġislazzjoni imma aħna irdu nippruvaw ntejbu l accessibilità U nagħmluha waħda li tinftija maħjar. Sina rula diġa semmi dan il-punt dwar il konsessjoni tas servizzi dinja kwistjoni sensittiva illi waslet għal bosta kontroversja fi dan il-komitat. Jina nixtieq nisħa illi aħna nafu li l-Kummissjoni għandha lan illi tipproponi leġislazzjoni ġdida dwar dan is-suġġett u għalhekk aħna nixtiequ li l-Kummissjoni dan tagħmlu billi żomm f'moħħa l-ħtieġa illi ntejbu l-mod kif jaħdem il-suq uniku, kif dan jopera. Grazzi tassew l-Onorevoli Gebhardt. Grazie ħafna President. Kollegi, il-grupp tiegħi kieku xta li vota favur il-rapport tas sinjura Ruler imħabba li għandu ħafna elementi li huma pożittivi, però sfortunatament hemm tliet punti illi aħna ma nsibux ġa fih u li ma nistgħux naċċettaw kif qegħdin fir-rapport. L-ewwel ma kienx possibbli illi naċċettaw minnaħa ta' Sinjura Ruler illi nejdu illi għanna qafas legali għall-interess tal-servizzi eh, ġenerali. Eh, anzi, servizzi ta' interess ġenerali laqas ma' għanna ċertezza legali fis servizzi U dinija eh, xi ħaġa negattiva fir-rapport. Hemm punt ukoll li ma nistgħux naċċettaw huwa dan huwa ir-rifjut illi Eh, ma, ma dak għandu xaqsam mal-konċessjonijiet ta' servizzi il-orti ħareġ sentenza dwar eh, dan u importanti li aħna nuru biċċar dak li nixtiequ għax nafu li l-Kommissjoni Ewropea i-preparat tekst legali. Importanti li hawnhekk ngħidu dak li aħna rridu u qed insejħu għalhekk il-Kummissjoni Ewropea biex issegwi il-sentenza tal-orti biex bekk ikonna ċertezza legali. Din hija il-xewqa tagħna. U għalhekk aħna bozzajna rezoluzzjoni li poġġejna qudiemkom u aħna qegħdin nitolbu lill kollegi biex jappoġġjaw din ir-reżoluzzjoni alternattiva. Issa nadwar kalim li mit is-sur Bussowi. Għandek il-mikrofonu. kollegi, komissarju, nixtieq nifra li rapporter ta' dan ir-rapport jina naqbel ma l-ħtieġa li nissimplifikaw leġislazzjoni Ewropea u f'rigward tal-akwis pubbliku hemm bżonn ta' aktar trasparenza anka imħaseb dwar id-diskwit li jeżisti fir-Romanija għandna ħafna liġijiet komplessi u anka proċeduri eh, eh, eh u implementazzjoni inadekwata u għalek ma nistawx, ma nix aċċess għal fondi strutturali għana bżon aktar leġizlazzjoni simplifikata biex niffaċilitaw l-affarijiet. Nishtiq nejtu kol xaġa dwar l-aktar prezz baxx. Naqbel illi l-akwist publiku mandux jiġi bazat fuq dan il-kriterju biss. Irritu kunem il-ratio tajja il-valur u l-kwalità u l-prezz l-autoritajiet kontrajenti għandhom ikunu aktar flessibli u jkunu kauti għax jekk ma jkonniex kriterji ċari nkun għadin niftu l-kaxxa ta' Pandora u u aktar ehm, inċertezzi u anka forsi korruzzjoni. Mela niddossu l-Harber għandhom l-mikrofonu. Grazzi, President. Kif għal Pala xedew rapporter ta' dan il-grupp u anka responsabli, nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Heidi Ruler għal dan ir-rapport li huwa daqshekk importanti. Hija ħasra li eh, minħabba regoli ta' dan il-Parlament eh, rapport daqshekk importanti dwar is-suq intern u anka l-politika pubblika dan qed eh, jiġi bizdiskuss diskuss b'interventi ta' minuta jiena eh, kuntent jew is-sur Taljani hawnhekk għax nixtieq ngħidu illi l-akwist pubbliku huwa fil-fatt strument ewlieni li jinkoraġġixxi l-intrapriża innovattiva fl-Unjoni Ewropea. Is-Sinjur Barnier naf li ħares lej strateġiji u il- problemija problema hija li għandna reġim kif qed jgħid ir rab sport illi hija eh, konfuża, komplessa u l-awtoritajiet pubbliċi eh, din ħarsu l bħala burokrazija mflok bħala opportunità. Nistgħu nużaw l-akwist pubbliku biex imbuttaw ċertu oqsma bħal per eżempju dawk tal-SMEs u anka l-opportunitajiet għal l-innovazzjoni għal servizzi ambientali u biex nappoġġaw din l-agenda tal-innovazzjoni imma din teħtieġ l-appoġġ tal-Kummissjoni biex twassal u tmexxi l-rakkomandazzjonijiet ta' dan ir-rapport. Il kelima li jmiss, Sinjura, um, Sinjura nti. Grazie ħafna. Huwa importanti li nevitaw il-kollezzjoni u li jkun prezzijiet adattati, però żgur li simplifikaw il-proċessi u l-proċeduri involuti, innaqsu mid-dawmen tat teħid tad deċizzjonijiet u nimxu lejn din id-direzzjoni. soluzzjoni tajba tkun illi nassikuraw illi il-partit kontrajenti ikunu responsabli u jerfaw responsabiltajiet taħom sow u anka nkunu nistaw nikkonvinċu l-pubbliku bl-intenzjonijiet tajba għanna esperienzi tal-gvernijiet u l-autoritajiet fuq livell lokali u il-mod ta' kif dawn jitrattaw uh, kwistjonijiet ta' akwist pubbliku. U importanti li ċ-ċittadin ikun jista' jsegwi mill-qrib dak li jkun qiegħed iseħ. Grazzi ħafna naddu għall-kellima li jmiss. Jina nemmen illi eh, dan ir-rapport il ġi adottat b'maġġoranza saluta eh, fil-komitat ħajat li nita gwida tajba lill-Kummissjoni komissjoni fil-revizjoni tagħha ta' direttiva lantana huwa li dan il-xiri pubbliku iktar aċċessibbli għal SMEs ikun anqas burokratiku u aktar faċli li wieħed jikkontrollaha. Ħafna mill-akwist pubbliku u mill-fondi tal-Unjoni Ewropea eh, huwa marbut mal-kostruzzjoni fejn ħafna drabi jkun hemm ħafna ukoll suspetti. Jiena eh, Eh, naħseb il-luwa importanti ħafna li wieħed jara eh, li konna portal li juri l-prezzijiet u anka il-prezzijiet differenti. Jekk aħna neħu il-korruzzjoni nkunu qegħdin niftu it-triq għall-SMEs għal dan l-akwist pubbliku. Naddu għal-kelima li jimmis, grazzi komissarju, grazzi president il- valur tal-akwist pubbliku fuq livell tal-Unjoni Ewropea jammonta għal 16% tal-GDP dan ifisser li l-intraprizi kollha Ewropea għandhom ikollhom aċċess għaliha. Id-direttiva tas servizzi tiggarantixxi illi kwalunkwe kumpanija tkun kapaċi li toffri servizzi online inklużi. Il-gvernanza fuq l-internet e-governance għandha tintuża wkoll fl-istess waqt għandu jkunem u kol l-electronic tendering jiena nati merħba lil dan il-rapport u il deċessjonijiet tal-dawk li jiprovdu il-kreditu il-gvernijiet tal-Unjoni impenjaw ruhom illi 15% tal-xiri pubbliku Ewropej għandu jsir b'mezz elettroniku. Ir-Rumanija implementat dawn it-tip ta' miżuri u għalhekk l-akkwist pubbliku hemmhekk huwa aktar trasparenti u l-SMEs għandhom aktar aċċess għal dan is-suq. Grazzi ħafna. Naddu għal-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Jiena u kol nixtieq ringrazza il-Sinjura Ruler u Shadow Rapporteurs għal dan ir-rapport daqshekk tajjeb. Il-grupp tal-IPP huwa kuntent ħafna b'ħafna mill-elementi ta' dan ir-rapport, però hemm xi punt jew tnejn fejn aħna anka xtaqna eh, l-ħu kompromess imma jina naħseb xorta wahda illi dan il-rapport huwa bażi importanti ħafna għal diskussjonijiet uh, mal-Komissjoni il-mistaqsija ta' Sinjura Ruler dwar kif l-autoritajiet jistaw jinataw eh, xi ħaġa biex jintroduċu l-kriterji soċjali eh, fil-kustjoni kif għal sur Engels il-konċessjonijiet tas servizzi kif nistaw niġbruhom flimkien biex ikunu eh, jikonformaw mal-suq uniku. Jina naqbel ma' dawn iż-żewġ kollegi li għana bżonn leġislazzjoni ġdida biss jekk din tkun ta' vantaġġ għas-suq uniku u eh, jina naħseb li b'dan pala sfond għawnek għanna u dimna għanna rapport e, tajjeb importanti li għanna nivutaw favuru. Grazzi, naddu sin President. Aħna dejjin minn kriżi finanzjarja u ekonomika fid-dinja il-gvern tiegħi kellu innaqas il-pagi u l-pensjonijiet u anka kellu jneħħi s sussidji dawn huma miżuri ħorox aħna xtaqna nassikuraw illi il-flus pub, publiku jintnefqu tajjeb u f'dan ir-rigward għalhekk għandu jkollna eh, trasparenza fil-xiri pubbliku u an, dan għandu jseħħ anka b'mod veloċi. Għandna ninkoraġixxu l-xiri fuq l-internet illi jista' jnaqas anka mill-korruzzjoni, il-burokrazija eżistenti, il-leġislazzjoni komplessa u l-ħtieġa illi wieħed jara x'numa ir-rimedji fir-rigward ta' dawn il-kuntratti ta' akwist pubbliku qed joħolqu ħafna xkiel f'dawn il- kontratti. Aħna il-diskutejna eh, mal-IMF u anka emendajna il-liġi li ħat titħol fis-seħ fl-ewwel ta' Ġunju tgħid il-kellima. Naddu għal-kellima li Mrs. Sinjura Komi. Commissario, la crisi economica e dei mercati finanziari. Grazie, Sur Presidente il-kriżi ekonomika u ritna illi l-appalti pubbliċi għandhom ruol importanti biex jistimulaw l-innovazzjoni u kolleħedġu iħeġġu il-konkurrenza fiħdan l-Unjoni Ewropea u anke lil mill-Unjoni Ewropea aħna naħsbu li huwa indispensabbli illi konna semplifikazzjoni tal-regolamenti u konna ċertezza legali aħjar għaliex din iż-żid żgur trasparenza fil-Kumitat Konsultattiv tal-Tenders Pubbliċi li minna l-Komissjoni responsabli aħna nilħu kol il partenarjat pubbliku privat għaliex dan jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs illi huma l-bażi tal-ekonomija tagħna. U importanti illi aħna nżidu l-isforzi tagħna biex nevitaw li jkun hemm diskriminazzjoni illi spiss jolqtu l-SMEs fl-Ewropa. Jiena nixtieq nifraħ il-kollegi tagħna u jiena ser nappoġġhom għada fil-votazzjoni. Grazzi. U fil-aħħar qed nara lis sur Kelly. President Naħseb li meta nħarsu l-reċessjoni ekonomika eh, naraw illi għaw min qed jippunta subaħ lejn il-banek u l-spekulaturi u anka e, anka dan l-akwist pubbliku fejn kien hemm nuqqas ta' integrità nuqqas ta' trasparenza u il-kontratti marru għand l-istess nies illi għal darba darbtejn Eh, eh, skadow marru li lin mill-budget u għat uh penalizzati għalhekk huwa importanti li jkollna trasparenza fil-proċess. Irridu naraw ukoll li dawk li jkunu qegħdin jiġġudikaw dawn il-kuntratti jkunu esperti u jkunu indipendenti u ma jkollhomx jaqsmu ma' il-persuni eh, involuti. Huwa importanti ħafna illi jkollna simplifikazzjoni għax qed innaħlu wisħin eh, f'dan l-eżerċizzju li għandu jkun wieħed biss preliminari naddu għal sur Taljani. President, il-Komissjoni segwiet eh, il-rapport inizjattiv eh, fuq inizjattiva tal-Parlament u anka eh, l-emendi il-fondi pubbliċi huma importanti ħafna għax dawn huma ta' benefiċċju għal SMEs u għal konsumaturi kif għalu Sur Harber u oħrajn, speċjalment fil-kuntest attwali tal-sitwazzjoni. Eh, Għalhekk aħna ħan zomu f'moħħna dawn il-kummenti tagħkom meta nkunu qegħdin nagħmlu l-inizjattivi tagħha l-inissativi tagħna. Aħna fil-fatt nevalwaw uh, dawn l-akwisti pubbliċi din naħdmu uh, uh, biex ikonna trasparenza u sostenibilta eh, fi rigward tal ġurisprudenza aħna u kollet nieħdu eh, miżuri aħna u koll ħanamlu studju ta' impatt fl-2010 u l-evalwazzjoni ta' dan se tkun eh, din se tkun xi ħaġa eh, li seħ qabel kwalinkwa leġiżlazzjoni. Il-qafas legali attwali eh, kif eh, tiġa jenat ħaj ħares lej l-importanza tal-konċessjoniet ta' servizzi. Irridu niċċaraw ir-regoli li applikaw hawnhekk fuq livell internazzjonali qed nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex niftħu il-swieq tal-akwist pubbliku biex anka l-industrija eh, eh, Ewropea tkun kompetittiva, irridu naħdmu kooperazzjoni mal-Parlament u nistidnukom illi intu tom tkunu dejjem uh, kostruttivi fl-approċ ta' grazzi ħafna li l-komissarju il-dibattitu issa malu u nivvotaw fuq dan il-rapport għada.